Is-sur Kurt Lechner, rapporter, tuħ il-kelma. Grazzi ħafna, President. Kummissarju, eżis kollegi, senjuri. Għacċetatini Ewropew il-fat li tkun tista' tgħix f'pajjiż ieħor u jkollok eh, proprjetà eh, f'dak il-pajjiż ixkolla mhux possibbli minħabba problemi li ma jistax jiġi solvuti eh, minħabba li għandek bżonn ħafna flus biex issolvjhom. 12 miljun ċittadin Ewropew għandhom għandhom proprjetà f'pajjiżi differenti u dawn in-nies ta' ġej minn pajjiżi differenti fil-fatt mhumiex eh, koperti mill leġislazzjoni Ewropea attwali. Jekk persuna jew ċittadin tgħix f'pajjiż partikolari u jvota f'dak il-pajjiż huma bħalissa koperti mill-liġi ta' suċċessjonijiet li hemm li jkun hemm f'dak il-pajjiż, però bħalissa jekk malli wieħed imut il-proprjetà tiegħu ma nafux x'isir minnhom. Il-liġijiet attwali japplikaw għas suċċessjoni japplikaw skont il-pajis fej jkun hemm il-proprjetà u ma tistax tażel inti li ma liġijiet ħaj ikunu applikabli, però din tista' tkun eh, possibbli fil-futur. Għan-nies illi se jirtu u jkollhom ehm, jiġildu għal dan huwa importanti għalihom illi jkun hemm eh, approċċ Ewropew. L-istati membri kollha jiġu l-istess regoli skont ir-reġistru. Ir-reġistru tal-kontijiet bankarji li jkopru dan. Għalek eh, dan għal-ċittadini Ewropej ħaj fil-fatt ħajkun xaġa tajba, ħaj franklom ħafna flus u ħafna ħin. Il-regolament ista ma jkoprix il-dejn. Eh, ma jkoprix death duties il-politika tal-interstate securities laqas ma ħatiġi affettwata. il-fatt li jista' jkun ukoll ikollok pajjiżi li ma li mhux jaċċettaw di bħal renju Unit u l-Irlanda u se jkun anka eh, Danimarka. Dan mhuwiex eh, attenta sabiex nbidlu il-liġi kodifikawa qed nistabilixxu dispożizzjonijiet ġodda għal dawk il-pajjiżi li qed jazlu jidħlu f'dan. Il-Kummissjoni nispera li taraf il-valur miżjud ta' dak li għamilna u tirrispetta dak li għamilna. Profajna ntejbu situazzjoni li ila teżisti u it-tip li jem kien minħabba l-kollaborazzjoni li kien jem bejn l-istituzzjoni differenti Nishtu nirgazzaw wkoll li kile Affairs Committee minħabba li wassal għal xi titjib. Id-dossier fil-fatt kien ipproċessat b'mod intensiv U il-Kunsil fil-fat ikontribwixxa għal dan u kon nixtieq kolli ningrazzja l-Presidenza Daniża minħabba illi wassal dan il-punt irnexxilhom waslu dan il-punt għal konklużjoni. Nixtieq ukoll nirringrazzja mod speċjali l kummissjoni mhux biss talli għamlet proposta tajba iżda ukoll minħabba illi fil-fatt imxiet magħna matul il-propost matul il-perjodu ta' konsultazzjoni. Kummissarju, kif għadna kif konat niddiskutu l-politika tal- tas-sessi nixtieq ngħid illi illi l-kontribuzzjoni ehm, l-iktar pożittivi f'dan id-dossier fil-fatt waslu l-iktar minn nisa. U nixtieq nirringrazzjahom ta' dan. Is-sena dossier li huwa komprensibbli iżda ehm, u fil-fatt dan dossier indirizza eh, kwistjonijiet diffiċli. Ħafna rridu li jkollna soluzzjoni l-aħjar soluzzjoni ċittadini tagħna. Għalhekk nixtiequ illi dan ikun applikabbli għal kulħadd grazzi. Τώρα το λόγο έχει εξ ονόματος της Επιτροπής η Αντιπρόεδρος κυρία Redding. Grazie, Sur Lehner. Issa ħana il l-Viċi President tal-Kommissjoni, Signora Redding. Grazie ħafna, Sur President, jien verament kuntenta li qed nara li din il-proposta tinsab fuq l-aġenda ta' din il-laqat tal-plenarja. Dan għaliex iċ-ċittadini ilhom jistennew, ilhom ħafna, anzi wisq ilhom jistennew. Il-Kunsill fi sena 2000 diġa kien identifika li din kien il-problema kienet għasan fej kena nieħdu l-azzjoni u din hija issa l-ewwel darba li strument tal-Unjoni Ewropea jiġi adottat fil-qasam tas-suċċessjoni. U din mhix ħaġa li tapplika l-ftit nies għaliex madwar 10% fil-mija tal-ammont totali ta' suċċessjonijiet fl-Unjoni Ewropea fil-fatt għandhom dimensjoni internazzjonali. Il-valur huwa ta' madwar 120 biljun euro. Iġifiri, dan il-regolament jiprovdi opportunità verament unika sabiex nurru li l-Europa tħu azzjoni sabiex eh, namlu ħajja aktar faċli eh, għal eh, ċittadini jinsabu f'sitwazzjoni diffiċli u umani. Jina konxa tal-fat li s-suċessjonijiet huwa vera verament dirikatu sensittiv li huwa marbut ma' politika nazzjonali fuq il-ħarsin tal-familja kif ukoll ma' sistemi ġudizzjarji kif ukoll li hemm differenzi konsiderevoli bejn il-liġijiet nazzjonali differenti. Iżda, fortunatament, aħna kellna rapporter verament eccellenti sur Leshner Fil-fatt jiena naħseb li ħatkun waħda mill-aħħar affarijiet li ħajkun qed jagħmel f'dan il-Parlament u xekk għaliex dal-waqt eh, se jirtira se joħroġ bil-pensjoni. Għalhekk jiena naħseb Sur Lexner li b'din l-azzjoni verament eh, għamil ċaġa pozittiva fil-Parlament Ewropew u naħseb il-koll nisaw nirrangrazzjawk għal-ħidma li għamilt fl-interess ta' ċittadini kollha tal-Ewropa. Ir-riżultat li qed jipproponi ir-rapporter huwa wieħed eċċezzjonali u l-Kummissjoni tista' tappoġġjah bissieħ. U ir-riżoluzzjoni li qed tinsab eh, għall-adozzjoni għada eh, tibqa' waħda mill għanijiet ewlenin tal-Kummissjoni ġifieri li l-suċċessjonijiet se jkollhom liġi waħda, iġifieri dik tal-pajjiż tal-residenza abitwali tal-persuna deċeduta. Kif ukoll il-persuni jista' jippjanaw il-suċċessjoni tagħhom minn qabel billi jażlu il-liġi tal-pajjiż tan-nazzjonalità tagħhom ikun fejn ikun il-post fejn jiċċaqalqu fl-Unjoni Ewropea. Kif ukoll ikun hemm moviment ħieles tad-deċiżjonijiet tal-qorti, kif ukoll ta' strumenti awtentiċi fl-Ewropa U l-aħjar ħaġa ovvjament huwa dan iċ-ċertifikat Ewropew ta' suċċessjonijiet li se jippermetti lil eh, persuni li jippruvaw il- eh, il-pozizjoni tagħhom fl-Unjoni Ewropea. Jena naqbel bisejħ mal-rapporter li t tekst li qed jiġi li tant ilu jiġi diskuss ġi imtejjeb ħafna grazzi għal ħidma għalija tar-rapporter kif ukoll tal-kumitat u fil-fatt insista b'mod partikolari assigura li jkun hemm ċertezza legali għal dawk il-persuni li eh, faslu il-testmenti tagħhom qabel dan ir-regolament għalhekk għal darb'oħra grazzi għal ħidma li saret u jiena ċerta li din hija waħda mill-kwistjonijiet waħed mill-punti li nistgħu nippreżentaw eh, waqt is-sena Ewropea għaċ-ċittadini biex nurhom li iva jimportana miċ-ċittadini. Grazzi. Kristopolitin kirjendi proedru. Grazzi ħafna lill-Viċi President tal-Kummissjoni. Issa ngħaddu għal kellema fisem il-gruppi politiċi. Issa nista' nibda billi nadi il-kelma lill-Onorevoli Lene fisem il-PPE, is-Sur Lene. Grazzi ħafna Sur President, Rapporter, Signora Kommissarju. Hija ħasra li din il-kamra qatt ma titgħallem. Aw ninsabu għaw, vera, u sar il-ħin, imma qed niddiskutu biċċa leġiżlazzjoni verament importanti li ħajkollha impatt fuq iċ-ċittadini tagħna fuq minn tal-inqas 10% taċ ċittadini tagħna ġbir 50 miljun persuna li ħejġu affettwati b'mod dirett minn din il-leġiżlazzjoni u ħafna oħrajn ovvjament ħejġu affettwati b'mod indirett il-legatarju, il-beneficjarji tal-wirt. tal wirt u għal boħra ma' u kważi ħadd hawnhekk. U jiena naħseb li din hija xi ħaġa rridu nirreferuha għal konferenza tal-Presidenti. Jiena naħseb li dibattitu importanti bħal dan aħjar niddiskutuh f'ħin aħjar l-ħaġa importanti hija li dawn id-deċiżjonijiet jittieħdu meta l-persuni jkunu jistgħu jkunu preżenti għaliex l-ammont ta' persuni li hawn illum mhux biżejjed u ma tantx eh, tagħti impressjoni tajba. Din hija kwistjoni verament komplessa, hija diffiċli ħafna u kienet bitċa xogħol diffiċli li rnexxilna naqdu daw il-punti kollha u jiena qed nitkellem mhux biss bħala eh, President tal-Kumitat u nixtieq nirringrazzja is-Sur Lehner, imma verament nixtieq nirringrazzja għax kien verament membru tajjeb u nixtieq nirringrazzjah minn qalbi għal din il-biċċa xogħol vera tajba l-aħħar waħda li ħajamel f'dan il-Parlament u qed iħallina brigal verament tajjeb din hija dan huwa kontribut legali u politiku verament importanti li qed jagħtina bħala l-aħħar rigal tiegħu u naħseb ta' min jifraħlu u ta' min jirringrazzja għaliex u iddeċida li jrid itemmi dan il-din ħidma qabel ma jispiċċa minn hawnhekk u jgħaddi għal affarijiet oħra. Jiena nittama li l-Konsil ħa jikkonsidra dak fi dan ir-rapport kien involut fid-diskussjonijiet u jiena naħseb li tkun idea tajba li jom li sempliciment japprovaw ir-rapport leħner u b'dan il-mod inkunu għalaqna b'mod tajjeb diskussjoni verament importanti fuq dan ir-rapport kif ukoll nkunu għenna sabiex inħaffu jew nagħmlu aktar faċli l-ħajja taċ-ċittadini. Grazzi ħafna. Lene, e pomenu somiltis in il-kirjus. Grazzi ħafna, Onorevoli Lene, issa Il-kellim li miss l-Onorevoli Berlinger fisem l-SND. Għandek il-kelma. Grazzi, Sur President. Mela l-ewel net jiru kol nishtiqni naqat ma din it-tislima lil kollega Lehner kif ukoll ma l-evalwazzjoni tal-ħidma tiegħu dinja ħidma li jimxiet il-qoddim kompetenza b'determinazzjoni u b'tenaċċa. ħidma forsi naqra diffiċli għaliex ġili l-ħidma kienet teħel, un bat kien jerġa jibda, kien jerġa jibda trattati mal-Kunsil, mal kummissjoni mal kummissjoni Legal, mal-Komitat Legali, u jina naħseb li fuq dan għandu ikun gburi u il-konsens fil-konfronti tiegħu huwa unanimu. Issa dwar regolament innifsu, jien ukoll konvint li din xi ħaġa importanti Forsi mhix xi ħaġa li nsibuha fl-aħbarijiet jew fil-gazzetti, forsi mhix ikkonsidrata bħala politika għolja, iżda il-bini tal-Unjoni Ewropea jgħaddi wkoll minn ħidma li taqdi l-interessi ta' ċittadini fil-ħajja ta' kuljum tagħhom kif ukoll ta' dawn il-miljuni u miljuni ta' ċittadini li jgħixu bejn statu ieħor jew f'aktar minn stat wieħed u jispiċċaw jisibu sitwazzjonijiet diffiċli. U kultant eh, dawn is-sitwazzjonijiet diffiċli jolqtu sensitivitajiet fil-qalba ta' familja. U kultant dawn l-affarijiet il-politika ma tantx tarhom. Għalek, aħna għanna nkunu gborin li għedin eh, natu din it-tip ta' attenzjoni għal din il-kwistjoni. Il-proposti li tiġu proposti huma intelligenti huma ġodda, per eżempju, eh, ettinata l-fakoltà li l-min irid jagħmel testament li jażel bejn ir-residenza abitwali jew inkella l-istat ta' oriġni. U dan jassal l aktar flessibilità ta' deċiżjoni. Għaliex hemm differenzi kbar, verament differenzi kbar bejn stat u ieħor u dawn jisaw waslu għal ċertu diffikultajiet, partikolarment f'dan is-suġġett ta' soċessjonijiet. Issa kienem u koll tajna anzi ċertezza legali għalix la darba wieħed jażel is-soluzzjoni legali ġviri jew ta' residenza abitwali jew tal-pajis ta' oriġni nindeterminaw il-limitazzjoni tad diskrezzjonalità tal-imħalfin u tal-konflitti li jistgħu jinħolqu u dan ifisser li huwa mod aktar paċifiku kif nistgħu nimxu qudiem f'dan il-qasam u għalhekk hemm aktar libertà, aktar ċertezza. Issa dwar dan iċ-ċertifikat ta' suċċessjoni. Aħna nitolbu li Naħna naħsbu li dan iċ-ċertifikat qed joħloq il-kundizzjonijiet fejn il-werriet ikun jista' jaġġixxi u jkollu aktar ċertezza dwar id-diffikultajiet kollha li jista' jiltaqa' magħhom. U dan huwa fatt eh, pożittiv ta' din il-liġi. Minn barra dan, iva vera u vera li l-liġi mhix perfetta. Hemm ċertu problemi dwar l-eżekuttur tal-testment, tal dwar il-prattikabilità tal-wirt dirett, imma fuq dan kollu nixtieq ngħid xi ħaġa oħra ta' natura politika. Aħna nittamaw li l-Kunsill japprovi it text Jiena nittama li dan isir regolament. Iżda ma nix u kollox għaw, ma nix ngħidu li dan huwa l-aħħar tekst, għax aħna ma nistawx inkunu f'sitwazzjoni fejn ir-Renju Unit għandu situazzjoni differenti, għaliex l-Unjoni Ewropea ma tistax tgħix mingħajr ir-Renju Unit, għalhekk irridu nimxu qudiem biex nelbu dawn id-diffikultajiet. Grazzi ħafna sur President. Għajsumme poli. Dinu toħto logo, stinkirija. Grazzi ħafna. Issa nixtieq naddi il-kelma lil eh, Onorevoli Alexander Tyne. Fisem l-alde, għal żewġ minuti. Signora Komissarju, Signuri, suċessjoni u liġi tal-familja huma verament importanti dwar l-infurzar u l-arfin ta' suċessjonijiet. Din xi ħaġa li għal darba qegħdin niddiskutuha u wasalna għal ftehim tajjeb. Illum fil-plenarju palma deġant għal aħna għawek maħniċ qed nerġgħu nqajmu ċertu mistoqsijiet punti politiċi. Anzi, hija kwistjoni li nsolvu dawn il-problemi għal ċittadini, ġivri problemi li kienu diffiċli wieħed isolvihom qabel għabillum. Meta lassi huma maqsuma bej pajjiżi differenti huwa diffiċli li nsolvu l-kwistjoni tal-awtoritajiet differenti li huma responsabbli għal ġestjoni ta' e, proprjetà. Din hija xi ħaġa li issa tista' tiġi solvuta b'mod aħjar tiswa inqas flus. Kif ħanevitaw dawn il-problemi fil-ġejjieni? Fil-ġejjieni se jkollna sistema tajba fejn il-pajjiż il-residenza abitwali ta' persuna deċiduta se tkun eh, se jkun responsabbli għal ġestjoni tal-proprjetà ta' dik il-persuna wara l-mewt. Fi Strasburg teżisti komunità Ġermaniża għaw rabta qawwija mal-Ġermanja u f'dawn il-każijiet, pereżempju, ċittadini jistgħu jażlu li l-proprjetà tagħhom tiġi ġestita mill-liġi Ġermaniża u din hija ħaġa li ġiet tiġi eh, miftema mal-awtoritajiet ġudizzjarji Ġermaniżi u għalhekk huwa tajjeb li jkollna politika ċara fuq is-suċċessjonijiet u importanti wkoll għalina li konfinċu li l-persuni tal-Ewropa sabiex jelbu l-problemi tagħhom għax jekk le il-persuni ma tantx ikun jixtiequ jiċċaqalqu impost minn pajjiż għal ieħor id-Danimarka, r-Renju Unit u l-Irlanda, palma smajna, iddeċidew li jużaw id-dritt tagħhom għall opt-out. U din hija ħasra għaliex ħafna eh, ċittadini tar-Renju Unit għandhom proprjetà pereżempju fin-nofsinhar tal-Ewropa u illum mhux ħajkollhom l-assi tagħhom koperti b'sistema waħda. Jiena għal darba ħra nixtieq nirringrazzja l sur Leħner għal kollaborazzjoni tiegħu għal ħidma li għamel u huwa importanti li aħna narfu li mhuwiex politiku sempliċement għal karriera imma huwa persuna prattika. Grazzi ħafna issa il-kellim li miss u hija l-onorevoli Lichtenberger fisem il-Partit tal-ħodor għal-minuta. Grazzi ħafna. Sur President, jina nixtieq nibda billi verament nirringrazzja li sur Leħner għal biċċa xogħol li għamel u kellu moħħ miftuħ daħħa li diskussjonijiet kollha li kellna fid-dibattitu tagħna. Id-deċiżjonijiet li qegħdin nieħdu għandhom jaġġornawna bl iżviluppi li saru fil-liġi tas-suċċessjonijiet ħafna affarijiet inbidlu fi snin reċenti, n-nies qegħdin jgħixu ħajja differenti qed jiċċaqalqu minn pajjiż u jmorru jgħixu pajjiż ieħor. U fil-każ ta' suċċessjoni jista' jkun hemm ċertu mistoqsijiet dwar kif wieħed għandu jitratta dawn is-sitwazzjonijiet hemm bżonn nippruvaw nevitaw il-problemi u diffikultajiet li ġieli l tqajmu. Għalhekk jiena naħseb li hija ħaġa tajba li qed nieħdu din id-dawn id-deċiżjonijiet sabiex nassikuraw li aħna nistaw nisimplifikaw l-affarijiet għal dawk il-ħafna persuni li għandhom kwistjonijiet transkonfinali fuq il-wirt. Sfortunatament, jiddispeċini ħafna li ir-Renju Unit għal darba tnej għal mid-darba reġaw għaddeċidew li għamlu opt-out. Jina naħseb li importanti wkoll li koppji tal-istess sess għandhom jiġu konsidrati b'mod attent għaliex m'għandux ikun hemm diskriminazzjoni kontrihom jekk ħajkun hemm ċertu intitolamenti dwar l-għażla tal-qorti pereżempju jew eh, kwistjonijiet ta' eh, proprjetà u ta' wirt għandhom xiġu eh, trattati taħt pajjiż jew ieħor dawn id-drittijiet għandhom jgħaddu wkoll għal koppji tal-istess sess għax ħafna affarijiet inbidlu fl-aħħar snin. Issa naddi il-kelma l-Onorevoli Karim għal żewġ minuti fi li sijar. Grazzi ħafna, Sur President. Fil-fatt, għaw xi eh, kollegi fil-Kamra li eh, għamlu sinjali lejja meta saru l-kummenti dwar il-pozizjoni tar renju Unit. Jena nishtiq nibda billi najt l-ewwel nett, grazzi minn qalbi għall-ħidma eh, tal-kollega Lehner għal din il ħidma verament eċċezzjonali fuq dan id-dossier fuq perjodu ta' xi sentej jekk Minister Żbal. U nixtieq nirringrazzja għal dak kollu li għamel sabiex jassigura li għamel il-kontribuzzjoni l-pożizzjoni tiegħu u nixtieq nawguralu għal dak kollu li ħajamel wara li ħajtlaq minn hawn. Għax ħan ħan immissjaw. Nixtieq ukoll intenni il-kummenti ta' Sur Lenner dwar meta jsiru dawn id-dibattitu. Xfir dan id-dibattitu qabes il-ħin sew mhux torti, Sur President, imma jiena kelli niltaqa' ma' Sur Lidington ġifiri il-Ministru fuq l-Europa tar-Renju Unit, eh, issa u <laughs> ma stajċ, jien xtaqt niddiskuti miegħu propju dan is-suġġett. Jiena nixtieq ukoll ngħid jiena verament disappuntat Eh, minħabba l-fatt li ir-Renju Unitu l-Irlanda sabu ruhom f'sitwazzjoni fejn ma ħassewx li jistgħu jagħmlu opt-in għal dan ir-regolament. Jiena dejjem li dejjem ħajkun hemm eh, l-opt-in, il-nuqqas ta' opt-in ħatkun dejjem eh, teoretika għaliex l-effetti ħajkunu reali ħafna ċittadini tal-Ewropa. Pereżempju, 15% ta' suċċessjonijiet li saru fir-Renju Unit kellhom element transkonfinali. 3.1% tal-popolazzjoni tar-Renju Unit ġejjin minn stat membru ieħor. Issa jina nħoss li il-falliment li insolvu il-kwistjoni tal-callback huwa eh, difett fil-regolament għal dan ħajala il-benefiċċji għal numru kbir ta' ċittadini minn stati membri oħra li jinsertaw li jtjiexu fil-Renju Unit u l-Irlanda u bil-kontra il-numri kbar ta' expats eh, mir-Renju Unit li huma mifruxa fl-Europa qed nara li għatem tħassib eh, fid-delegazzjonijiet tal-Kunsill dwar aspetti oħra tar regolament, pereżempju dispozizjonijiet li għandhom xieqsmu għall-amministrazzjoni il-prassi hija differenti ħafna fl-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam u għalhekk irridu naraw jekk l-artiklu li ftemna fuqu bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsil u fil-fatt ħajilqa għal bżonnijiet kollha taċ ċittadini fl net nixtieq ngħid sur President li t-tieni qari anke jekk huwa qasir ħafna itina iċ-ċans li nerġgħu nifukaw u nerġgħu naffaċċaw id-diffikultajiet li għad fadal u nkunu arżiet friski għax ovvjament huwa fl-interess tagħna il koll tal-Kamra u kulħadd b'mod li insolvu id-diffikultajiet li aħna kellna l-intenzjoni insolvuhom fil-bidu. Grazzi. Jaroslav Paska. Issa kellim li miss huwa l-Onorevoli Paska. Fisem li FD għal-minuta. Grazzi ħafna. Sur President. Signora Kommissarju, jina rajt b'interess kbir il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea fuq il-ġurisdizzjoni u applikabli l inforzar u rikonoxximent eh, eh, ta' deċiżjoni ta' strumenti autentiċi fil-qasam ta' suċessjoni ta' ċertifikat Ewropew ta' suċessjoni. Jena nista' nifhem li hemm eh, żieda fil-migrazzjoni ta' ċittadini Ewropew dan jista' joħloq ċertu problemi għal raba ta' persuna li tkun deċeġuta fi stat membru ieħor iżda jekk naqdu id-differenza fil-ġurisdizzjoni u il-liġi applikabli fil-proċeduri ta' suċessjoni għal xi forma ta' posta residenza abitwali forsi għazbis huwa definit mod ċar fil-dokument innifsu, jiena naħseb li din mhix idea tajba ħafna din hija definizzjoni verament vaga, hija sempliċement diskrizzjoni. U dan ifisser li rati differenti fl-istati membri differenti jistgħu jinterpretaw b'mod differenti. Għalhekk jiena nħoss li għal kwistjoni daqshekk eh, sensittiva, l-biċċa leġislazzjoni daqshekk eh, sensittiva, hemm bżonn li noħorġu b'definizzjoni aktar preċiża u aktar stretta. Grazzi. Grazzi ħafna sana di il-kelma l-onorevoli Stojanov għal minuta u nofs eh, Sur President, il-kwistjoni rilevanti dwar il-talbiet ta' orti li huma marbuta mal-wirt huma waħda mill iżjed diffiċli regolati mill-liġi. Huwa verament komplessi li wieħed jala u jasal xi konklużjoni fuqhom. Jiena fil-fatt kelli każ bħal dan fil-liġi ċivili meta jiena kont qed nistudja liġi konna qegħdin nitkellmu dwar separazzjoni ta' proprjetà ta' estate aħna simplifikajnija situazzjoni, iżda jien għandi esperjenza pratika ta' dan fħajti u dan huwa qasam tant ikkumplikat. U l-kollega tagħna Sur Lehner verament għamel biċċa xogħol eċċezzjonali u din hija kisba għalih. U jina nasib li ħajibqa jiftakara tul ħajtu aħna l-koll għawek fil-parlament il-koll ħaniftakru għaw koll. Iżda, ippermettuli li insemmi xi ħaġa oħra. Jina għandi f'moħħi ċertu rapporti li kelli E, nara fil-kumitat u kelli nittattom fil-kumitat. Sinjura Kommissarju, jina rajt li il proposti leġislativi tal-Kummissjoni edin ibatu mill-kwalità tagħhom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 kwistjoni bħal din f'kamra vojta. Pa kommissarju, sinjuri, ħafna drabi eċanfruna għaliex eh, ma nidiskutux affarijiet li joqtu il-ċittadini fil-ħajta kull-jum taħħom, soltantament dan huwa veru għaliex kultant. Nid-dibattu ħwejjeġ fejn l-istituzzjoni Ewropej ma jkollhomx kompetenza leġislattiva imma l-lum għedin niddiskutu xi ħaġa ta' importanza kbira għal ċittadini tagħna. Dan id-dokument ser jgħinhom ser eh, jgħinhom situazzjonijiet illi jiffaċċjaw illi huma diffiċli għaliex ikunu tilfu eh, xaħat tażis għalihom u bekk jispiċċaw f'dan il-labirint ta' dispożizzjonijiet li japplikaw f'każijiet ta' suċċessjoni. Għal daqstant hija kwestjoni diffiċli għall-aħħar nir nirringrazzja lill kollega Lehner għal dal dokument il kifat ser jippermetti lil kulħadd sabiex ikollu sigurtà legali aktar b'saħħitha f'dan il-labirint komplikat ta' dispożizzjonijiet. Huwa eżempju ta' l-attività leġislattiva tal-Unjoni Ewropea. mingħajr tibdil f'dispożizzjonijiet nazzjonali xil-liġi ta' suċċessjoni tista' tvarja minn stat membru għal ieħor. Mhux se nkunu qed nintervjenu f'din il-liġi nazzjonali, imma fl-istess ħin qed nistabilixxu dispożizzjonijiet bl-intenzjoni li naffaċilitaw il-ħajja taċ ċittadini tagħna. Illi jgħixu eh, fl stat membru mhux tagħhom għal daqstant ċertifikat Ewropew ta' suċċessjoni se jiċċara s-sitwazzjoni u ser jiċċara l-status fuq is-suċċessjoni. Dan ir-rapport illi fuq u kienet jaħdem is-sur Lexner fl-aħħar snin bla poċ ta' gruppi politiċi differenti jirrappreżenta pass fi direzzjoni tajba, jinkludi xawisa ta' liġijiet differenti fuq suċċessjoni bbażati fuq tradizzjonijiet illi jmorru lura għal ħafna ħafna żmien. U naħseb illi għanna nis u fuq il-kompetenza ta' rapporter tagħna hawnhekk għaliex ridna xi ħadd kapaċi jindirizza kwistjoni komplikata bħal din. U koll, xtaqt nisħaq fuq il-fat li ċertu standards ġew stabiliti sabiex nevitaw illi kunem dispozizjoni tostakola l-oħra ċittadini se jkunu jistgħu jużaw din il-liġi taħt il-kondizzjoni illi jkunu informati fuq is-sitwazzjoni. pil lilkom regi jekk ġobkom żommu mal-ħin allokata likom. Kollega li miss Evelyn Regner għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, President, Viċi President tal-Kommissjoni, Rapporter, dan ir regolament dwar is-suċċessjoni se tiffaċilita il-ħajja l-ħafna eredi fl-Ewropa u se tnaqqas il-burokrazija fil-liġi ta' suċessjoni. Għanna numru dejjem jikber ta' persuni li għandhom assi f'pajjiż ieħor jew li jgħixu f'istat membru ieħor. U grazzi għal dan il regolament se jkollhom aktar sigurtà legali u stabilità meta niġu għal wirt li ħallu l-eredi tagħhom. U Dan huwa titjib konsiderjevoli meta mqabbal mal-sitwazzjoni preċedenti. Madana kollu dan qed jiġi mblokkat minn xi stati membri punti sekondari waslu l-Irlanda u Renju Unit sabiex jieħdu opt-out, speċjalment fil-Club Clause u l kontestazzjoni ta' rigali, derogi jew l-opt-outs ifissru illi ir-Renju Unit u ċittadini ta' renju Unit u ċittadini Irlandiżi se jkun affettwat negattivament u mhux se jibbenefika mill-istess tidjib pal ċittadini oħrajn. Din il klawzola klobek m'għandix twassal għal dak li nsejħu forum shopping. Dan minħabba persuni għadhom jistaw jużaw il-pajizom pala il-pajiz illi imexxi ġestjoni tal-assi taħħom, Tajjeb l-istati membri kollha jissieħbu għaliex tibdil fil-politika dwar lotijiet għada pendenti u din qed wassal għal nuqqas ta' sigurta legali għandha tiġi evitata. Stati membri għandhom jaslu għal kompromess fuq dawn punti pendenti sabiex jippromuovu simplifikazzjoni tar regoli kif ukoll sigurta legali. Huwa importanti li nevitaw spejjeż eċċessivi fil-liġi ta' suċċessjoni għal daqstant din kwistjoni li l-Parlament Ewropew tieħu b'serjetà kbira. Nemlu dar regolament huwa prattiku, huwa validu għandu jwassal għal leġiżlazzjoni korretta u nittamaw li din tkun xi ħaġa li r-Renju Unitu l-Irlanda wkoll jadottaw. Forsi s-sur leħner ukoll jgħina nindirizzaw dal-punti pendenti. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Γιάννους Βοητσεχόφσκι. Grazie. L-Onorevoli Wojciechowski għal żewġ minuti. Grazzi ħafna. Xtaqt nifoka fuq punt partikolari. Il-li kemm hija importanti l-Unjoni Ewropea. Iċ-ċittadini komuni fl-Unjoni Ewropea jiffaċċjaw diffikultajiet bil-liġi ta' soċezzjoni u din ħaġa li il-maġġoranza ta' ċittadini mi jifacċjaw. Uħut mandomx assi xjaddu li l-familjari jew l-tfal tagħhom. Għandu għet jifirħilom imma wara kollox il-maġġoranza ikollhom iħabtu wiċċhom ma' liġi suċċessjoni f'xi punt fajithom. Għal stant il-proposta ta' Sur Lexner għandha tikkontribwixxi sabiex nisimplifikaw sitwazzjoni għal maġġoranza taċ ċittadini tagħna. Din il-proposta se tkun ta' benefiċċju għal ċittadini Ewropej u għandu tiffaċilita l-proċeduri b'mod konsiderevoli. Se jkun hemm rikonoxximent reċiproku, se jkun għażla fil-klawżli tal-liġi għandha dispożizzjonijiet fuq il-ġurisdizzjoni li huma importanti ħafna. U jiena xtaqt eh, nifraħ l-Sur Lechner għal xol simetijaw. U jina nemmen illi dispozizjonijiet illi nsibu f'dil proposta ser jikontribwixxu b'mod konsiderevoli sabiex nissimplifikaw il-liġi ta' suċċessjoni għal ċittadini Ewropej u kol sabiex inneħħu ħafna mill-ostakli burokratiċi li kienu jintaqgħu magħhom is-ċittadini sa' issa meta ikuna tippruvaw issolvu Eh, proċessi komplikati taħt eh, leġislazzjoni differenti. L-Onorevoli Bertin Amnuti, grazzi Sur President. Dan il-regolament huwa eh, proċess aħħari ta' biċċa xogħol iktar komplikata u din se twassal għal situazzjoni oħra u se waslu għal probate registry u l-introduzzjoni ta' taxxa fuq il-proprjetà fuq livell Ewropew. Niddubita li ħafna fir-Renju Unit ma jafux li l-Unjoni Ewropea tipprova tikkontrolla l-liġi tal-eredità. Il-Gvern Inglis, eżerċita opt-out u dan mnux maħabba prinċipa li x'mandhom l prinċipa t iġu għal-gvernijiet u m'hemmx ħafna frejt li tista' ta' fir-Renju Unit f'daqqa. Qatt ma kien hemm intenzjoni ta' opt-in konsen indirizza l-MPs, għaw ma matanċaw MPs, l-lejla unnek ċertu MPs forsi irrid jagħtu iktar kontra l-Unjoni Ewropea f'dal qasam. U jivvotaw anka mal membri tal-UKIP kontra din il-liġi. L-Onorevoli Baltassar għal żewġ minuti. Grazie Presidente. Grazie President. Sinjura Kommissarju, kollegi, Huma kważi l-450.000 fis-suċċessjonijiet internazzjonali li jinfetħu ta' kull sena fl Ewropea għal valur eh, komplessiv ta' iktar minn 120 biljun euro. Minn dan, nkomplu naraw diffikultajiet konsiderevoli għal ċittadini sabiex jaraw li ma pajis li ma autoritajiet huma kompetenti għal dak l xaqsam il-liġi ta' suċċessjoni. Ma dan rridu nżidu l-fatt li l-maġġoranza tal-Istati membri ma jippermettux li ċittadin illi jażel il-ġurisdizzjoni li tapplika fil-moment ta' suċċessjoni. Barra minn hekk, numru ta' kwistjonijiet jitfaċċaw meta niġu għal rikonoxximent ġudizzjarju ta' atti eh, li jħosibhom notar f'pajjiż differenti mill-pajjiż fejn jipproduċew il-fatti. Għal dawn il-ħtiġijiet qed jirrispondi r-regolament illi serna dottaw. U sabiex nagħmlu dan, mux napprovaw għat leġislattiv komuni tas soltu imma għanna strument illi jirregola aspett kruċjali tal-organizzazzjoni istituzzjonali ta' kull soċjetà. Fil-fatt, il-konċetti ta' eredità u successjoni, kif ukoll ir-regoli li disciplinaw l-effetti u aspetti individwali, għandhom riperkussjonijiet importanti ħafna l-organizzazzjoni ta' kull soċjetà. Għal daqstant, jina nirringrazzja minn qalbi daw kollha li kontribwixxew sabiex ifasslu dal proġettek komplikat, partikolarment il-kollega Lechner għal-impen tijaw u għaxol siwi tijaw fil-proċif li wasal fil-konklużjoni tijaw. Nirringrazzjaħ u kol u l-aktar fissa il-miljoni ta' ċittadini Ewropew li ħajkun jista' benefikaw minn strument illi jisodissa bisħiħ iħtiġijiet tagħhom u jkontribwixxi b'mod sostanzjali għal proċess ta' integrazzjoni Ewropew. Grazzi kirja Katarina Nevedalova jana. Grazzi. E senjura Nevedalova għal minuta u nofs. Grazzi ħafna. Naħseb rridu naqblu mal-deċiżjoni bażiċi fil-proposta tal-Kommissjoni. Tin mhux se tħalli impatt fuq il-leġiżlazzjoni fuq livell nazzjonali. Madanakollu se tippermetti leġiżlazzjoni transkonfenali fil-qasam ta' suċċessjoni. Dan se jkun fisser progress għaliex iġbek se jkun ċertezza legali għaliġi liġi ċara u trasparenti u iċ-ċittadin jista' jifhimha faċilment frammentazzjoni ta' suċċessjoni qed tiġi evitata billi il-post ta' residenza abitwali eh, jiġi applikat il-konċett ta' post ta' residenza abitwali kull awtorità kontista tinażel minn kull ċittadin individwali U bekk nkunu qegħdin inħarsu il-qraba u l-membri familjari u bekk abbuż u evażjoni ser jitwaqfu. Ovvjament, mhux in-nuqqasijiet kollha setgħu jitneħħew, madonna kollu il-situazzjoni legali prezenti tkun tista tiġi mtejba. Iċ-ċistadini kun jistaw japplikaw id-dritti tagħhom mod iktar effettiv u il- Trasparenza legali huwa importanti, il-valuri legali ser jissaxħu u l-valur miżjut Ewropew ukoll se jsir realtà. Grazzi ħafna. L-aħħar kellim hija Sinjura Tikaw għal minuta u nofs. Funzionarea pjeza interna ar trebui facilitată prin eliminarea piedicilor din, din kal. Grazzi. fuq eh, fi prezent huwa diffiċli neżerċitaw drittijiet ta' individwali mod transkonfinali l-applikazzjoni ta' dan ir-regolament jiddisciplina aspetti marbuta ma' suċċessjoni, ġifieri trasferiment, obbligazzjonijiet, marbuta ma' mewt b'dan il-mod nipermettu l-ċittadin sabiex jorganizza bisħiħ is-suċessjoni tiegħu billi jażel il-liġi applikabbli. Il-liġi applikabbli tista' tistabilixxi għal daqstant beneficjari f'każijiet ta' suċessjoni tista' minn anka suċessjoni mit-testment, mit-tuħta testment sa' trasferi għal trasferiment ta' proprjetà huwa parti mill-wirt fil-qasam ta' suċċessjoni l-istati membri għandhom jirrikonoxxu u il-regolament u kol jiprezentaw il-ċertifikat ta' istruzzjoni Ewropew u jirrikonoxuh bħala dokument validu għal reġistrar tal-beni ta' suċċessjoni. Il-stati membri li parteċipaw fil-reġistrazzjoni jistaw jitolbu bil-miktub informazzjoni u dokumenti ulterjuri meħtieġa fil-qafas legali tal-istat membru illi jżomm il-reġistru bħal pereżempju informazzjoni u dokumenti illi jitkellmu fuq l-evażjoni ta' obbligi tat-taxxa biex inneħħu l-ostakli li fada l ċirkulazzjoni ħizza tal-persuni tajjeb li dar regolament jiġi applikat fis membru kollha. Għal daqstant nittamaw il-sitwazzjoni tal-lum fejn għana Renju Unit, l-Irlanda, u Danimarka, jadottaw optaw out jiblu darba dejjem il-linja taħħom. Post kirija Elena Basescu. Grazie, ħafna naddu sal-kaċ tiegħi, Sinjor Bazescu. Grazie ħafna, Sur President. B'din il-dispozizjoni ħankunu nistaw nejnu l-ħajja tal-ċittadini. Jina nifraħ li eh, l-kompetenza eh, ġudizzjarja qed tingħata eh, fidejn il-pajjiż ta' oriġni ta' dekujus tal-persuna ġifieri tkun tal-testment. U din ħat elimina l-burokrazija twali billi tuża iċ-ċertifikat ta' suċessjoni B'dan il-mod ikunu nistgħu niffaċilitaw il-moviment transkonfinali fuq meda twila ta' żmien. Fl-istess ħin assiguraw li jeżisti reġim eh, ġuridiku eh, li jista mm, jaħdem fil-spazju eh, kollu Ewropew jelimna problemi legali. B'dan il-mod nistaw neliminaw il-problemi tal undaħlu kol il-punti tal-kodiċi ċivili tal-Rumanija. Tal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 Il-ċittadini tal-pajjiżi Ewropej għandhom id-dritt li jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom tas-suċċessjoni anke meta jkun hemm ehm, aspett internazzjonali. Dwar dan ir-regolament iva qed nifaċċaw dan id-diffikultà. Xerċi kultant il-werri ta' jkollhom ħafna diffikultajiet dwar dan il-dimensjoni transnazzjonali jew transkonfinali. Hemm bżonn ta' regoli nistgħu napplikawhom fil-pajjiżi membri kollha kemm huma l-introduzzjoni ta' dan iċ-ċertifikat Ewropew tas-suċċessjoni se jippermetti li nelbu dawn dawn id-diffikultajiet. Issa, l-informazzjoni se tkun għad dispożizzjoni ġifiri din tiffaċilita il-ħajja tal-autoritajiet kompetenti. U kif ukoll naqsu l-ispejjeż ta' suċċessjonijiet, id-dokumenti bħal il-ċertifikati ta' twelit eċetera, rridu jkunu disponibbli kemm jista' jkun malar fil-ġejjin iċ-ċittadini kollha palma qed għandhom ikollhom l-istess drittijiet. Issa nixtieq eh, ukoll insellem lill onorevoli Lehner nawguralu u nirringrazzjah. Kirjus Andreas Mölza. Dank. Sur Melta. Grazzi ħafna, Sur President, jekk taħseb fil- eh, libertajiet tal-Unjoni Ewropea dawk bażiċi u fil fat jider l-Unjoni Ewropea qed tagħmel jidher li jisu l-Unjoni Ewropea qed eh, tagħmel ħajja aktar diffiċli għalija nifissa. Nitkellmu dwar assi eh, transkonfinali u tħassib differenti dan tħassib dwar persuna taħdem f'pajjiżi differenti dan kollu rridu nagħmluh iktar sigur. Irrid ikun għal possibilità sabiex il-pajjiż fejn il-pajjiż fejn nasib il-fatt ikun jista' jikkontrolla l-assi li hemm f'pajjiżu. Iżda għandna tingħataq l-għażla. U importanti li ċ kun ikun jista' jażel li ma liġi ħat applika għas-suċċessjoni qabel ma huma fil-fatt eh, imutu. Is-Sr. Redding għal komissjoni Grazzi ħafna, Sur President, jien fil-fatt nemmen illi din hija ħabar tajba għal ċittadini Ewropej. Hemm eh, 450.000 elf eh, suċċessjoni li f'kull sena li għandhom eh, spont transkonfinali. Issa t-natulaz l-ċittadin Ewropew nofrulu l-għazla u għet innaqsu il-burokrazija. Dak u dak li għanna namlu sabiex eh, natu dritt li ċittadin sabiex ikun jista' jkollu moviment ħieles. F'dan il-fajl eh, insibu l-ewwel eh, liġi dwar dan l-astra skonfinali u hemm ħafna klim forsi kun diffiċli delegazzjoniet sabiex jifmu il-kwistjoni differenti li jeżistu bejn il-sistemi legali differenti. U l-punt l-iktar importanti u li qed nippruvaw fil-fatt nilqawa tħassib tal-Irlanda u tar-Renju Unit. Il-futur tar-regolament hekk kif bħalissa fil-fatt diġà fih kompromess ġust il-Renju Unit u l-Irlanda għandhom ikunu għandhom jaċċettaw fil-fatt għax fil-fatt fih eh, benefiċċji siwja għal ċittadini tagħhom. Diġa iddeċidejna dwar dan minn għal parteċipazzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda, iżda huma dejjem għandhom il-possibilità li fil-fatt jitlu f'dan ir-regolament iktar il-qudiem jina fil fatt naqbel eh, mal-parlamentari li huwa importanti illi meta din il-leġislazzjoni fil fatt titħol fis seħħ U importanti li ninformaw li ċittadini dwar id-drittijiet tagħhom u l-possibiltajiet li għandhom. Il-Kunsill tan-Notara fil-fatt ħolod sit elettroniku bil-appoġġ tal-Kummissjoni 22 lingwa sabiex kunu nistgħu ninformaw liċ-ċittadin dwar it-tibdil u l-opportunitajiet li dan ħajġib lilkom. U importanti li innutara kollha fl-istati membri kollha li tipparteċipaw fil-fatt ikunu informati dwar ehm, din il-leġislazzjoni sabiex kun jistgħu jiffurmaw il-klijenti tagħhom bil-possibilitajiet ġodda disponibbli. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa s-sur Lehner. Aziz Kert, jiena nixtieq nifraħlek ukoll. Sekonda waħda, sekonda waħda, <laughs> jgħid il-President, il-President waqaf li sur leħna. Hemm xi affarijiet nejdlek, ngħidlek jgħid il-President. Sempliċement xtaqt nejr nifraħlek. Nixtieqlek eh, s saħħa Nispera li tkun tista' fil-fat investi l-arfin tijak għal ġit ta' ċittadin. Jina kontent ferħan li kelli l-opportunità naħdem jekk fih dan il-kumitat. Issa nagħtik il-kelma. Grazzi ħafna jtissur Leħner. Grazzi ħafna ta' dawk il-klim tiegħek. Jina fil-fatt nitlaq ferba tiem oħra 150 sija oħra u ħan prova nuża dan il-ħin blaħjar mod għal ta' ċittadin. Nixtieq nirringrazzja l-kollegi tiegħi tal-kontribut tagħhom il-kontribut tant importanti nix ringrazzja kol kommissjoni tal-kooperazzjoni tagħhom li kienet tajba u nirringrazzjom tal-proposta li kienet tal-proposta tajba li għamlu x'fuq aħdem naħna. Kien hemm ħafna hemm ħafna diversità fil-mod kif in-nies jgħixu U ovvjament li ħad toħroġ b'xi sitwazzjoni ta' konflitt biex għaliex huwa diffiċli inti toħroġ b'leġiżlazzjoni tkopri kollox jew ma jkunx xi kwistjonijiet legali jew konflitti legali. L-sur Regner ngħid li jista' jkun hemm xi nuqqas ta' qbil jew nuqqas ta' ftehim. Mhux qed dwar klobek dan mhix sitwazzjoni li tirregola fejn per eżempju jina taw regali waqt il-ħaj waqt il-persuna tkun għadha ħajja. jekk is-sitwazzjoni ma nafux jekk is-sitwazzjoni x'ħat inbidel mal-kollegi tagħna mill-Irlanda jew ir-Renju Unit, dik hija kwistjoni oħra sa naraw. Għajem ukoll punt li ċittadini eh, ċittadini Ingliżi li jgħixu fil-Franza eh, jew fil-Belġju f'pajjiżi oħra, dawn fil-fatti huma involuti f'sistemi legali oħrajn għaliex ħatkun is-sistema legali barranija li tapplika u mhux dik Ingliża. Din hija kwistjoni prattika li wkoll iridu nsolvu. Rridu nimxu l-qoddim kemm jista' jkun sabiex nippruvaw nimminimizzaw il-problemi jistgħu joħorġu minn din il-kwistjoni ta' suċċessjoni. Iżda din fadlilna biex dan fadlilna biex nilħu dan il-punt għalissa rridu sempliċement noffru iktar sempliċità l-sempliċità l-ċittadini Ewropej. Nixtieq fl-ħarnet nirringrazzja lill kollegi tiegħi, lill-Kummissjoni u anke jekk xi President tal-kliem ehm, sabiħ tiegħek. Nishti l-aħjar kert jgħid il-President. Kollegi, dan Issa lekk nalqu dan id-dibattitu u